jiksbu dak li jinsab fl-emenda erba li ġie adottat fl-ewwel qari u ntlaħaq mill-Kunsillu għalhekk nista' nsarraħ ras dawk il-kollegi li resqu dik l-emenda u naħseb li jistgħu jivvutaw favur l-emendi l-oħrajn. Grazie ħafna. Signora Regek, intemmu l-debattu li fil-qasek li kien verament interessanti għada nivvotaw. Issa għaddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda tana li huwa rakkomendazzjoni għat-tini ta' tal-Silvjan Arjana Tikaw li huwa rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija. Għanibdew il dibattitu bil-rapporter l-onorevoli Tikaw għal erba' minuti. Domnule președinte, domnule comisar, President, Kommissarju, fl-2008 l-Unjoni Ewropea ħadet il- dan li tejjeb telħa 20% sal-2020 fil rigward is-settur tal-enerġija. F'Marzu tal-2010 il-mexejja Ewropej qablu li naqsu l-efficienza li naqsu l-użu tal-enerġija b'20% sal-2020. 40% tal-konsum tal-enerġija u eh, għandu jitressa għal 35% tal-emissjonijiet totali. Fl-Unjoni Ewropea, familja tonfoq madwar 33% l-ilma dawl u għal-manutenzjoni u għal dawn il-familji btul baxx dan il-perċentwal tista' tilħaq 54%. L-investiment jista' jwassal biex innaqsu l-spejjeż iżda anke biex inkattru x-xogħol sa l-2030 għal 2.7 miljun impjieg. Hemm il-proposta sa li nagħmlu riforma għad direttiva 2002 stroke 91 U f'April 2009 il-Parlament Ewropew adotta fl-ewwel qari bil-proċedura ta' kodeċiżjoni din id-direttiva. Kenna negozjati intensivi ħafna waqt il-Presidenza Svediża tal-Kunsill u f'Novembru tal-2009 ntlaħaq ftehim politiku fl-aspetti tekniċi ta' din il-proposta. Il-kisbita u l-enin ta' dan il- ta' dan huma li jkun hemm artiklu individwali li jistabilixxi x'inhu ma' dispożizzjonijiet ta' finanzjamenti. Il-Kummissjoni issa tittara x'inhuma l-lodot u l-miżuri fiskali eżistenti u toħroġ proposta ġdida sa 30 ta' Ġunju tal-2011. Dawn id-dispożizzjonijiet huma mistqarra mill-dekjerazzjoni tal-Kummissjoni. Irrid ikun hemm konsum ta' enerġija ripid zero u ħafna mill-enerġija t tiġi mill-lejun ta' enerġija li t-ġeddet. Għal dawk il-bini ta' użu ta' enerġija kważi zero, rridu kunem miri ċara l-istati membri biex ikunem appoċ. Il-rendiment tal-bini li kollom rinnovazzjoni kbira trid tilħaq ma' rizultati eh, l-aktar tajbin fi rigward ir-rendiment tal-użu tal-enerġija. U dan jiddependi skont ir-rendiment tal-bini stess. Issa fuq iċ-ċertifikati. Irrid ikun hemm qatt ta' informazzjoni minima u anke finanzjamenti li jrid jiġu msemmi fil-ċertifikati. Irridu nispjegaw il-prestazzjoni u anke l-indikatur tal-prestazzjoni. Jekk jogħġbok jgħid il-President Zom, tkellem bil-mod, u ħantik iktar ħinek għandek bżon. Fi ċertifikati tal-bini tukunem koll kollox eh, disponibli anke fl ipotekar u l-beħ ta' bini per eżempju. ikun kunem taħriċ għall-esperti u anki ikun kunem tarif għall sidin u għal-min ikun jgħatijot fil-bini. Rridu ndaħlu dispożizzjonijiet ġodda l ispeċjalisti u għal-periti biex iqisu wkoll l-effiċjenza tal-użu tal-enerġija fil-bini. Biex bekk ikun hemm sistema intelligenti tal-kejl bħal pereżempju l-automatizzazzjoni u l-kontroll biex nifrankaw l-enerġija. Sa l-aħħar ta' Ġunju tal-2011, il-Kummissjoni qed tagħmel qafas metodoloġiku sabiex bekk ikun hemm livell ottimali li jkun meqjus f'dak li għandu x'jaqsam il-prestazzjoni tal-enerġija. Din ħat iġi riveduta sal l-20 ta' jannar 2017. Kien hemm bej il-Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq dan ir-rigward walla kiena nħeġġiġkom biex nadottawa malajr kemm jista' U vidru bosu Kirjus Oettinger. Grazzi, is-Sur Oettinger, il-Kommissarju. President, Signori, fil-politika ftit li xej kollok l-opportunità li tressaq proposti u prezentom bħala situazzjoni fej kulħadd jirba. Iżda illum qegħdin naraw li jeħtieġ li nadottaw verżjoni ta' tfasil mill-ġdid dwar il-EPBD, id-direttiva dwar il-prestazzjoni tal-bini fl-enerġija għal dak nxaqsam l-40% tal-konsum enerġetiku kif ukoll dawn huma responsabbli għal emissjonijiet totali fil-qasam tal-bini. U allura qegħdin ifrankaw l-enerġija fil-produzzjoni tal-bini u bekk nistgħu nikkontribwixxu għal parti kbira għal dak li għandu x'jaqsam l-effiċenza fl-enerġija biex nifrankaw l-enerġija. L-istess waqt, aħna se nkunu qegħdin niżguraw aktar indipendenza enerġetika u noħol u l impiegi fil-qasam tal-kostruzzjoni. Il-verżjoni il-ġdida ta' din id-direttiva se tfassal regoli illi se jkollhom itellaw l-standards eh, fl-approċċi nazzjonali u inaqsu eh, l-aspetti negattivi għal konsumaturi. Dan huwa mod kif aħna qegħdin nippruvaw naffrontaw il-bidla fil-klima. Hemm tliet aspetti eh, għal dak li għandu x'jaqsam it-tfasil mill-ġdid ta' din id-direttiva u dan ifisser progress, progress serju l-ewwel net. Għal stati membri fuq livell nazzjonali ir-regoli ifissru li l bini jrid ikun aktar effiċenti mill-aspett enerġetiku, bini ġżajr, ta' tertu daqs ifisser illi irrid ikollhom diversi miżuri li ma jfissrux spejjeż żejda, pereżempju jkun hemm eh, twi ikbar għal dawk li għandhom il-djar tagħhom jew dawk li jikru se jkun hemm tarif speċifiku dwar il-konsum tal-enerġija u il-potenzjal li jista' jkun hemm biex ikun hemm frankar tal-enerġija, ġvirda se jkollhom it-tarif meħtieġ. Dan ifisser li kunem bini b'konsum baxx ta' enerġija dan jkun aktar tanċentiv għal persuni u sal-2020 il-bini il-ġdid jkollu u koll jkun mibni skont li standards li jkunu mfassla u jkun hemm pjaniet stazzjoni eh, wkoll fuq livell tal-Istati membri li huma jtellaw l-standards għal konsumaturi. U għal dawn ir-raġuni, raġunijiet Ah, dan ifisser li għanna rizultat tajjeb ħafna l-Unjoni Ewropea, nirringrazzja l rapporter Sinjura Tikaw, nirringrazzja l parlament u koll għal kooperazzjoni tajba u nawguraw li kuna adozzjoni bla minn ta' direttiva. Kif int għal diġa? il-potenzjal nistaw nil-uħ biss jekk dana kollu jiġi implementat bla daw u jkun strumenti meħtieġa rridu niżguraw l-istrumenti finanzjarji esistenti jiġu sfruttati b'mod aħjar pereżempju. Il-Fond Ewropew għal Żvilupp Reġjonali fejn hemm possibilità illi nieħdu 4% għal miżuri ta' enerġija, franka tal-enerġija din hija xi ħaġa li stati membri bil-kemm użaw lil minn dana kollu Aħna u wkoll il nħeġġu l-isforzi minna ħata l-Stati membri sabiex iġġeddu eh, l-qasam ta' djar fi dan istati membri. Nafu mill-Kumitat tal-Industrija li hemm ħafna flus li jiġi imwara pal ċerti aspetti pal effiċenza tal-enerġija. E, u dawn huma mezzi li ma maħniġ nużaw. Nittama bl-isforzi tal-Parlament Ewropew kun nistgħu nieħdu dan il-pass importanti l qudiem u nirgrazzakom għall-kooperazzjoni tagħkom. Grazie ħafna, Kummissarju. Issa naddu għal kellima mill-gruppi politiċi. Issa nassu Rubik mill-IPP. President, Kummissarju, jiena nixtieq nifraħ li sinjura Tikaw għal dan ir rapport għaliex għandna pass kbir il-qoddim fid direzzjoni tajba għandna iktar minn 160 miljun bini fl-Unjoni Ewropea u dan ifisser li dawn irridu jiġu renovati biex jikkonsmaw inqas enerġija. Irridu niżguraw li l-konsum tal-enerġija jitnaqqas 40% tal-konsum tal-enerġija e, jintuża biex il-bini insaħnuħ. U sal-2020 aħna nixtiequ innaqsu dan 5 punti ta' perċentwal Iżda jeħtieġ li niżguraw li jkun hemm persuni imħarġa sabiex iwettqu il dan il-xol li jisir mill-ġdid biex bekk ikonna dawn il dan il-bini li jkun aktar effiċenti fl-użu tal-enerġija. Hemm profitti li jistgħu jiġu gwadanjati f'dan is-settur hemm opportunitajiet għal aktar dħul, naħseb li huwa sattur Eh, ta' tkabbir illi se jġenera it-tħul mit-taxxi kif ukoll se jitfa il-konsum tal-enerġija li lin lejn il-fuels fossili u aktar lejn enu ejjun li jiġġeddu. Jina naħseb li din il-bidla mill-fuels ta' fossili huwa uh, wkoll uh, pass kbir għal qudiem xi ħaġa li aħna se nħossu għal dak nixaqsam il-bwiet tagħna bħala ċittadini dawn huma investimenti li għandna nitlu għalihom m'għandniex biss sempliċement nikkonsmaw bħalma minna fil-passat irridu nibdew ninvestu speċjalment f'dan iż-żmien ta' kriżi l-investiment huwa il-mezz kif aħna noħorġu mill-kriżi u dan għandu jseħħ bl-inqas burokrazija possibbli. Grazzi. Grazzi, is-Sur Balsitis. Grazzi, President. Kummissarju, kollegi, l-ewwel net jiena xtaqt nifraħ lis-Sinjura Tikaw għal xogħla fuq dan ir-rapport. Il-ftehmiet mal-Kunsill hija xi ħaġa ta' ambizzjoni kbira, jiġifieri konna qabża ta' kwalità f'dan is-settur u sewa importanti għall istati membri illi iwettqu direttiva mingħajr dewmien. Il-kwistjoni tal-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija huwa importanti fil-kuntest tas-suq internu tal-enerġija. Is-suq tal-bini, is-settur tal-bini, għandu l-aktar kapacità illi franka l-enerġija dan huwa importanti ħafna stati membri l-ġodda għaliex mru kbir ta' eh, bini li waqadim dawn f'dawn il-pajjiżi u dawk li jgħixu f'dawn il-bini jgħixu eh, bitħul baxx u jridu mbagħad iħallsu ħafna kontijiet ta' dawlu ilma u li aħna ikonna rata zero dawn il-bini ifisser illi l-ħtiġijiet mbagħad jittellgħu aktar għal kumpaniji ta' kostruzzjoni. Din ukoll hija jaxħaġa importanti u kol mira ambizjuza din nittamaw kummissarju kollegi illi dana kollu jiġi mwettaq fil-prattika. Grazzi. Ikirija Hall jatrija lebta. Signora Hall, 3 minuti. Mr. President, I too... President, jina u kol nifraħ li sinjura Tikaw illi tassew ħadmet b'ħafna dedikazzjoni fuq din id-dossier aħna kellna dewmin minħabba l-aspetti legali minħabba trattata ta' Lisbona u dan jfisser li ħlejna aktar CO2 milli kieku aħna ovvjament twettaqna dana kollu mingħajr dewmien. F'dan iż-żmien twil li kellna faċli wieħed jinsa li ċertu aspetti f'dan it-tfassil mill-ġdid ġew ikkonsidrati bħala affarijiet radikali meta l-ewwel smajna bihom, pereżempju tneħħija ta' threshold ta' 1000 metru. ħaġa li kienet proposta mill parlament għal dak nixaqsam pjantazzjoni tal-efficienza tal-enerġija. Kif ukoll il-pass illi inresqu il-konna din ir-rata zero sa l 2020 Sfortunatament, din il, dan il requisit il-ġdid fil-bin il-ġdid mussejjejna fil-mira ta' 2020, specialment għaliex aktar u aktar din nirrealizzaw irridu nqisu u kol minn tal-inqas eh, tnaqis ta' 30% l-emissjonijiet ta' gassijiet serra. U biex aħna ovvjament nlaħquhom dawn il-miri tagħna biex irridu ovvjament niffukaw fuq dawn il-bini il-ġdid u l-ħtiġijiet marbuta ma' dawn. U għalhekk nissuġġerixxi azzjoni speċifiċi rridu nwettqu jekk tassew irridu wkoll eh, naraw l-effiċenza fl-enerġija. L-ewwel nett huwa importanti li l-Kummissjoni tressaq metodoloġija b'saħħitha renovament. Issa, l-iskeda hija limitata, iżda ovvjament dan, eh, ifisser li ovvjament ħlejna biżejjed ħin u allura Eh, se jgħaddi ħafna żmien, pereżempju sal-2013 qabel ma napplikaw dana kollu. Tini punt, istat membri kollha jridu jikkonsidraw li jadottaw eh, miri nazzjonali annwali biex ittejbu eh, ċertu perċentwal tal-bini eżistenti tagħhom. U kieku kenna mira vinkolanti Ewropea fuq l-efficienza tal-enerġija, jina ċerta illi naraw din l-azzjoni li tittieħed fl-Istati membri malajr bla dewmien għaliex huma jirrealizzaw illi mezz faċli biex inti tlaħaq dan il, din il-mira huwa permezz ta' upgrading eh, sistematiku ta' bini esistenti. Tilet punt. Stati membri jeħtieġu jirresqu eh, finanzjament għal eh, dan l-aġġornament fih dan il-bini u minkejja l-isforzi ta' rapporteru Shadows aħna ma rnexxinniex niksbu dan kif nixtiequ fit-tfassil minn l-aspett tal parlament. U għalek huwa importanti li jkun finanzjament issa għall efficienza tal-enerġija fih dan il-programm tal-kupru ekonomiku nittama illi ma jkunx hemm dewmien in-naħa tal-Kummissjoni fil-proposta tagħha dwar dan fl-aħħar net. Nitlob lill-Kummissjoni tajdinna minħabba il-kummenti li kena fi dokument State of Play dwar djufijiet fl-implementazzjoni ta' leġislazzjoni ta' efficienza fl-enerġija fil-passat. Jekk il-Kummissjoni tistax tiżgura li din id-direttiva tiġi mwettqa eh, bla dewmin u kif suppost grazzi. Turmes ja il-lebta. Eh, Is-Sur Turmes. Eh, liebe Kollegen aus dem Parlament. Kommissarju. Signori nifraħ l-Sinjura Tikaw u Shadow Rapporteurs minar parlament b'saħħtu eh, ma kienx ikonna direttiva daqstant tajba. Fil-ħin tiegħi din daw il-żewġ minuti u nofs li għandi, jien m'iniex qed naħseb dwar id-direttiva nifissa, iżda il-prospetti li jeħtiġilna biex nippruvaw nibilanċaw il-djufijiet li għandna fid-direttiva, jiġifieri il-bini l-qadim li għandna Allura eh, li jeħtieġ li jsir fl-Ewropa f'dawn iż-żminijiet huwa li nsidu l-produttività u tkabbir u issa li jeħtieġ min-naħa tal-Kummissjoni hija inizjattiva għal politika ta' bini Ewropew b'żewġ eh, berba pilastri l-ewwel net natu għajnuna għal gvernijiet nazzjonali fit twetti u trasposizzjoni ta' direttiva għal direttiva ta' qabel ma ġitx trasposta kif suppost. Eh, inti su kummissarju fid-diġi tiegħek bħalissa għandek uffiċjal wieħed li se jitlaq f'Lulju u allura kif se jkollok aktar personal biex tiżgura li t-traspożizzjoni tkun żgurata. Tieni punt, xi ħaġa li ġiġa semmiet, eh, modelli ta' finanzjament, x'instgħu nagħmlu? x'tistamel il-Kummissjoni wkoll biex tiżgura li l-fondi reġjonali jiġu sfruttati aħjar għall-bini. Forsi tista' tina xi dettalji uh, dwar dak li aħna semmejna, jiġifieri il-finanzjament li jkun tfadal minn programmi oħrajn. It-tielet punt, jeħtieġ li jkollna livell ola ta' produttività u ta' uh, produttività ta' xogħol fih dan is-settur ta' kostruzzjoni u aktar taħriġ ġifiri, jekk aħna nħarġu il-bennejja tagħna aħjar, dana se fil il-produttività iżda wkoll il kondizjoni ta' pagi u l kondizjoni ta' ħidma il huma problematiċi bħalissa. Dawn huma f'saspetti li rridu nittrattaw u għalhekk irridu inizjattiva minn kommissjoni dwar dialogu soċjali fuq livell Ewropew bejn il-settur tal-kostruzzjoni u trade unions. Ir-raba punt aħna urġentement neħtieġu meta niġu għal riċerka u żvilupp aktar eh, aktar attenzjoni fuq il-bini bini ġdid irid tiġi eh, jittella eh, brata zero kif ukoll forum differenti ta' rinnovazzjoni għaliex l-uniku mezz kif jista' jkollna eh, l-inqas infiq dan ifisser illi ovvjament irridu norganizzaw aħjar ir-renovazzjoni u bekk aħna nistgħu nsaħħu il-pressjoni permezz tal-fondi reġjonali u nittama illi l-istati membri jkunu jistgħu ehm, jaslu fuq dan il-punt u anke s-settur tal-bini wkoll grazzi. Thank you. Signora Ford. Grazzi, nibda billi nirringrazzja l sinjura Tikka u r-rapporters l-oħrajn għal mod kif din id-direttiva ġiet negozjata kien eh, prezzament kbir mill-grupp u anki ta' koraċ, ta' koraċ kbir ukoll eh, li nisimaw il passi meħtieġa ittieħdu. Jina nilqa dan ir-rapport eh, nafu 40% tal-konsum tagħna tal-enerġija tiġi konsumat fil-bini rridu nirrevaw mhux biss minħabba l-isfida karbonika, iżda wkoll minħabba tħassib li għandna minħabba prezzijiet li dejjem tilajn dwar l-enerġija u s-sigurtà. Xi stati membri diġà huma ħafna iktar ambizjużi mill-aspett nazzjonali għal kien xaqsam l-efficienza fl-enerġija. Nittama li dana sej ħedġa oħrajn biex jagħmlu l-istess. Iċ-ċertifikati wkoll se joħolqu aktar arfin dwar fejn nistgħu nifrankaw u biex nħedġu eh, il-bini eh, ta' eh, ta' postijiet li kollom dawn is-smart meters u dan huwa kollu progress tajjeb dan it-tfassil mill-ġdid eh, oriġinali xi direttiva oriġinali ma kienieċ qed tiġi trasposta kif suppost. U allura il-Parlament u l-Kummissjoni jridu jkunu viġilanti dwar l-Istati membri u kif qegħdin jimplementaw din id-direttiva. Kummissjoni jekk jogħġbok irridu niffaċilitaw eh, trasposizzjoni tal-aqwa prassi fost l-Istati membri kif ukoll niżguraw illi l-standards minimi eh, ta' rendiment ikunu kompatibli eh, kif nirreflettu kol id-differenzi reġjonali. Nafu l-kol illi biex aħna nilħu din l-sfida, ovvjament il-konsumaturi eh, jridu jarfu il-benefiċċi eh, biex eh, ovvjament ikonna dawn l-inizjattivi. Għaliex dawn ovvjament ifissru rendiment kemm fuq l-aspett ekonomiku kif ukoll fuq l-aspett ambientali. Sa twissija hawnhekk għaliex għandna eżempju fl-istat membru tiegħu tiegħi fejn għandu x'jaqsam il-ħtiġijiet ta' ċertifikati ta' postijiet pubbliċi oħrajn. U dan ifisser li kellna aktar spejjeż eh, burokratiċi u dan ifisser li kena tnaqis ukoll mill appoġġ pubbliku. Din hija ta' ħasra. Fl-aħħar punt ukoll jekk aħna nħossu li għandna kriżi ta' identità bħala Unjoni Ewropea, aħna għandna nirpul l-kuraġġ minn dan ir-rapport għaliex hawnhekk għandna konvizzjoni hawnhekk fuq dan l-aspett u din hija xi ħaġa li tmur lura għal ħafna ħafna snin. Ejja nisimaw il-lezzjoni li l-Unjoni hija b'saħħitha meta niffukaw fuq eh, aspetti essenzjali fejn naħdmu flimkien għal interess komuni. Grazzi.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 u trabalja persistenzja Grazzi President, jina u kol nifraħ li sinjura tikaw għal xola u perseveranza taħħa. Dan huwa tassew importanti biex intejbu l-effiċenza tal-enerġiji tal-bini madwar l-Unjoni Ewropea biex bekk ikunu aktar sostenibli. U koll e, dan ifisser li l-spejjes e, fl-enerġija huma olin wis u għalhekk jeħtieġu li jkollna titjib ta' dan it-tip. U neħtieġu wkoll politika ambizzjuża Ewropea u din il-politika ambizzjuża teħtieġ miżuri komplementari, speċjalment fi żbinijiet ta' kriżi bħal maddejn minnhom bħalissa. Is-settur tal-bini huwa wieħed minn dawk is-setturi li aktar għandu potenzjal. Kif ukoll huwa settur eċċellenti biex ikun hemm politika pubblika Aħna irridu nieħdu għalhekk l-opportunità sabiex inżidu l-effiċenza fl-enerġija fil-bini tagħna u nużaw il-potenzjal tagħhom biex noħolqu aktar u aktar impjiegi fis-snin li ġejjin. Minix qed nirreferi biss għal bini ġdid, iżda wkoll għal eh, rinnovazzjoni ta' bini li diġa jeżisti biex bekk ikollhom l-standards meħtieġa. Din il-leġislazzjoni se tagħti kontribuzzjoni biex bekk naġġornaw il-bini li għandna fl-Ewropa u niżguraw illi konna investiment strateġiku f'dan il-qasam għaliex dan l-investiment il jkun mhux biss fil-bini iżda kol investiment fiċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Għanna l-Onorevoli Paskassa. Biex nibda, jiena xtaqt ngħid li jiena kuntent li l-Unjoni Ewropea rikonoxxiet l-ambitu għall frankar fl-enerġija eh, għal dak nxaqsam il-bini billi ntejbu eh, l-insulazzjoni tal-ħitan esterni tal-bini u dan il-mod aħna ovvjament nkun qed nifrankaw ħafna. Iżda. Mhux biss din kwistjoni ta' eh, sħana fih dan il-bini, għanna u kol tisħin tal-ilma u l-air conditioning u kol. U għallura naħseb li għawnek li frankar se jkun kemm xi aktar diffiċli dawn l-loqsma. għanna jeħtieġu għansi sistemi aktar sofistikati li jeħtieġu jirregolaw is-sħana f'partijiet differenti ta' bini. Kull bini jrid ikun individwali dan jott l-intraprizi kif ukoll għal-bini fejn jgħixu il-persuni u allura Irridu ntejbu l-standards fl-inġinerija ikonna soluzzjoniet intelligenti b'dan il-mod għal bini differenti. Ifisser dan li jeħtieġ li noħolqu inċentivi għal persuni illi jaħdmu dan l-industrija biex itejbu il-ħiliet tagħhom. Nittama li dana kollu jirnexxi iżda naħseb li f'ċerti joqsma se jkun kemm xejn diffiċli, grazzi. Kirija Carvallo jadhiju l-ibtat l-Onorevoli Carvalho, President, Kummissjoni, il-settur huwa responsabbli għal 40% tal-konsum u 35% tal-emissjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Il-leġislazzjoni attwali tajt li sal-2020 il-bin il-ġdid irrid ikollhom kważi konsum ta' zero, rata zero u li bini eżistenti jridu jiġu renovati biex bekk ikun aktar eh, effiċenti fl-enerġija u dan il-leġislazzjoni se tikkontribwixxi biex innaqsu id-dependenza enerġetika fl-Ewropa u niżguraw li konna tnaqis fis-CO2 u niżguraw ukoll illi ikonna aktar impjiegi għaċ-ċittadini u għalek jeħtieġ li naraw l-effiċenza enerġetika fil-bini bħala mezz kif aħna intejbu li blittana u dan se jkontribuxxi għat-turizmu, għal ħolqien tal-impjiegi biex ikonna tkabbir sostenibli ekonomiku u ir renovazzjoni tifisser ukoll irridu żieda fl-investiment pubbliku privat. Irridu investiment eh, pubbliku li jimxi flimkien mal investiment privat biex noħolqu l-impigi, partikolarment fl-SMEs. Jeħtieġ ukoll taħriġ mill-ġdid għal eh, bliet u għall ċittadini u din tkun xi ħaġa xirqa biex eh, nidu mill-ġdid l-ekonomija tagħna. Dan huwa l mezz kif l-Istati membri u l-Kummissjoni għandhom jużaw il-fondi reġjonali biex jittejbu l-efficienza tal-enerġija tal-bini u jużaw l-effett katalista ta' dawn il-fondi biex jerġaw jibdew l-investiment privat u niżguraw li konna biżejjed eh, finanzi biex bekk nirrinnovaw ukoll bini li jeżistu u biex naraw li l-bini l u ukoll ikun effiċenti. Għanna l-onorevoli Padari s Logu betu. u ma taħtsuselt zelton prova tika rapport tiks. Signori, il-rapport ta' Signora Tikaw u wieħed eh, mill-linji ta' politika l-aktar signifikanti għal dak xaqsam il-klima u l-enerġija Nirringrazzja għal dawk kollha li huma involuti fir-rapport, eh, partikolarment il-rapporter Sinjura Tikaw, min jissentenni dak li diġà ntqal, però se nifoka fuq żewġ punti l-ewwel nett. Id-direttiva toffri opportunitajiet ġodda lin-negozji biex intejbu l-efficienza enerġetika tal-bini neħtieġ u teknoloġija ġdida fil-ġejjini se jkun hemm aktar domanda għal materjal eh, biex naqsu lejjun u, u anke biex ikun hemm reċiklaġġ u niżviluppaw djar intelligenti. U allura in-negozji Ewropej, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom jaħdmu flimkien biex jinvestu f'teknoloġiji li jnaqsu l-impatt ambjentali tal-bini bini li jikonsmaw 40% tal-konsum enerġetiku u ukoll huma eh, kawża ta' 35% tal-emissjonijiet totali. Ma nafx min se jħallas għal dana kollu, pereżempju, id-direttiva fija proposta fejn il-Kummissjoni Ewropea għandha tonfo eh, fondi strutturali fuq l-efficienza tal-bini. Jiena nemmen il l-finanzjament irridu nsibuh taħt il-perspettivi attwali finanzjari. Grazzi. Chers collègues, je salue l'avancée positive que représente cette directive. Grazzi, signore, jena nilqa il-kontribuzzjonijiet li d-direttiva se tressa meta aħna nqisu l-sfidi tal-bidla fil-klima. Meta aħna qegħdin nqisu l-aspetti soċjali ta' dan kollu, qegħdin nqisu madwar 50 60 eh, miljun persuna illi qegħdin ibatu maħabba l-faqar qegħdin inqisu wkoll il-bini li diġà għandna jiġifieri għandna rata baxxa meta aħna nafu li għandna 200 miljun bini fl-Unjoni Ewropea u rridu nirrenovaw 50 miljun bini biex eh, aħna naslu għal miri tagħna. Intom għettu li 4 miljoni miljon euro li qegħdin jitwarbu għal din ir-raġuni, kummissarju. Iżda kif se nagħmlu pressjoni fuq l-istati membri li huma jużaw jisfruttaw dan il-finanzjament? Aħna rridu nqisu eh, il-fatt li rridu nżidu aktar flus ma' dan il-fond. Grazzi. Is No. Sur Sjobro jataw le mela kellim li miss. Is-Sinjura Sodergas għandha żewġ minuti issa. Jarbaż Pirmininke. President. Sur Kommissarju, Kif diġa semmew uħu hawnhekk, l-aktar mod ekonomiku kif nizguraw li konna s-sigurtà tal-enerġija hija illi nifrankaw l-enerġija. Din id-direttiva u tfassil mill-ġdid ifisser illi jiena wkoll nista' ninaqat mal-kollegi l-oħra billi nifraħ lir rapporter u kollegi oħra li ħadmu fuq dan id-dokument. Fis-settur tal-bini potenzjali mhux qed jiġi użat, mhux biss fl-frankar tal-enerġija, iżda wkoll biex noħolqu impjiegi ġodda. U wkoll introduċu teknoloġiji ġodda, pereżempju fil-Litwanja f'pajjiżi, aktar minn 80% tal-bini eh, bnew aktar minn 20 sena ilu u ovvjament mhumiex effiċenti mill-aspett enerġetiku u allura d direttiva l-ġdida tassew huwa dokument f'waqtu huwa bżonjus ħafna matul dan il din il-kriżi. Il-ftehim ma l-Kunsill huwa uh, hija proposta bilanċata meta nqisu il-prinċipju ta' sussidjarità u l standards minimi għal bini ġdid u bini rinnovat u dan se joħloq ukoll kondizzjonijiet tajbin biex nifrankaw l-enerġija u anki nifrankaw il-flus u ċertifikazzjoni, kif ukoll regoli ta' ċertifikazzjoni se jħeġġu lil persuni biex ibidlu l-imġiba tagħhom. President. Eh, no, diversi drabi intqalet intqalet din il-ħaġa, iżda nerġa' niġbed l-attenzjoni tagħkom għal din. Is-suċċess ta' direttiva jiddependi fuq it twettiq eh, mingħajr dewmien fl-istati membri. U għalhekk jeħtieġ illi jkollna miżuri ta' appoġġ finanzjarju kemm min-naħa tal-istati membri kif ukoll min-naħa tal-Unjoni Ewropea. L-efficienza enerġetika hija priorità eh, waħda fost il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u trid tkun ukoll priorità għal kull stat membru. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα Grazie ħafna. Mela, naddu għal proċedura KHDI minuta għal kull kalemi. Is-sur Marinescu l-ewwel. Grazzi. Id-direttiva dwar il-prestazzjoni tal-bini tatina opportunità għal investimenti ġodda fil-bini biex bekk ikun hemm konsum anqas tal-enerġija ikun hemm ħolqien tax-xogħol u titjib fis-sigurtà tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Rid ikollna strumenti finanzjarji għax iċ-ċittadini ma jistawx eh, jimmodernizzaw is-sistemi waħidhom mingħajr appoġġ. L-ammont li sa jiġi eh, trasferut mill-IRF għandu jiżdied il-Kummissjoni għandha tappoġġa dan l-isforz billi toħloq eh, font għall-efficienza tal-enerġija li jista' jiġi finanzjat mill-EIB u mill-Unjoni. Jiena nappoġġa lill kummissjoni għall proġetti tagħha Smart u analizzaw il-mekkanizmi li jeżistu fl-Istati membri biex bekk il-prassi tajba ma mal-Unjoni Ewropea u noħolqu anka mezzi finanzjarja biex ikonna aktar effiċjenza tal-enerġija fil-bini. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. Rapporter.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 biex bekk il-ċittadini ma jkollhom għodu joħorġu il-flus huma. Għanna naraw x'esperjenza teżisti tiġa fl-istati membri. Per eżempju, eh, bis-self u bil-kreditu fl-Ungerija Aħna immodernizzajna 250 elf ehm, bini u kif tiġa issemma is-sitwazzjoni hija serja ħafna f'dawn il-bini. Pero aħna nixtiequ nestendu l-appoġġ anke għal żoni rurali. Sur Mozart għal minuta. Komissarju, fi diskussjoni li għanna qoddimna, aħna naħseb rridu nżommu f'moħħna ċertu affarijiet bħal pereżempju eh, illi nifrankaw mill-użu tal-enerġija. Dak li għandu jsir irid isir per eżempju il-tiswija ta' bini. Pero mandom jiġu rinnovati bini li huma vojta fir rigward tal-protezzjoni tal-klima U fil-kas tal-tibdil tal-klima aħna però ma m'għandniex nindaħlu fil-drittijiet tal-proprjetarji. Laqas ma għanna noqogħdu nimponu li persuni idaħlu il-panowijiet tal-xemx. Hemm ħafna kwistjonijiet li għadhom pendenti u li jistgħu jirriflettu anka fuq il-prezz. Il-kallim li jmiss s sur Kelly għal-minuta. Grazzi, President. Jiena nil dan ir rapport u b'mod partikolari Hemm rakkomandazzjonijiet li huma importanti ħafna li saru mill-kollegi bla dubju waċar illi il-bini li għanna illum u djar li jeżistu palissa Eh, se jkunu hemm sas-sena 2020 u anka sas-sena 2050 għalhekk għandna nikkonċentraw fuqhom dawn il-binijiet u daw id-djar f'pajjiżi hemm ħafna nies li eh, m'għandhomx xogħol anka minħabba li mhux qed isir bini ġdid u għandna elufi ta' djar li huma vojta m'hemm ħadd jgħix fihom. Għalhekk żgur li mhux se jkun hemm bżonn ta' bini ta' djar ġodda kif qalu l-kollegi tiegħi, għandna għalhekk nikkonċentraw fuq id-djar eżistenti. Nixtieq ngħid lill-Kummissarju illi il-gvernijiet għandhom jużaw il-fond strutturali biex tiġi ittrattata din il-problema biex il-pjan jiġi implementat. Grazzi ħafna jit il-President. Il-kellima li jmiss. Grazzi ħafna l għanet nixtieq nifraħ l-rapporter tar rapport tiegħu is-sur Tikaw Sinjura Tikawanzi, il-bini għandhom potenzjali jifrankaw fl-enerġija u għalek importanti ħafna li intejbu l-prestazzjoni tal-bini biex nilqu l-anijiet li għanna tal-istrateġija tal-2020. Il-ċertifikati tal-enerġija huma importanti ħafna biex min ikun qed jixtri ikun jafx qed jixtri anka ikun jaf dwar il-prestazzjoni tal-enerġija fil-bini. Eh, f'pajjiżi dawn iċ-ċertifikati ħajjiġu eh, introdotti din is-sena, però il-liġi it-tardjat il liġi it tardjat minħabba illi kienem nuqqas ta' persuni illi jistaw joħorġu dawn iċ-ċertifikati u anka minħabba li waqaw il-prezz waqa l-prezz tal-bini fir-Rumanija dawn ħajġu introdotti f'jannar tal-2011. Għaċ-ċittadini il vantaċ ta' dawn il-bini effiċenti u kun ħajirriżulta eh, finqas kontijiet eh, oljien u il-gvern jgħat fil-fatt jappoġġa dawn il mezzuri Grazzi. Is-Sinjura Rojtova għal minuta. Zvixxeni energetickich Grazzi ħafna. Bla dubju illi il-prestazzjoni tal-bini permezz ta' din id-direttiva eh saret xi ħaġa importanti ħafna minħabba li marbuta mal-iżvilupp eh, sostenibbli u anka eh, mal-indipendenza tal-Ewropa eh, mill-żejt mill-enerġija minn pajjiżi terzi. Jiena nilqa din id-direttiva illi ħatati impetus ġdid għal uh, kisi tal-bini biex ikunu aktar effiċenti. Fil-fatt il-bini kontribwixxi għal terz mill-emissjonijiet għal krid ikonna allokazzjoni tajba tal-fondi jiena eh, proposta ta' Surmanesku biex inħoloq eh, fond għad-tapposta. Dan il-fond għandu Eh, jgħin mhux biss eh, jittejbu dawn il-bini prefabrikati imma anke l-bini kollu fl-Ewropa għal minuta l-aħħar kellima. Kollegi, l-2008 l-Unjoni Ewropea impenjat ruħa biex tnaqqas l-emissjonijiet b'20 fil-mija sal-sena 2020 permezz ta' bini li jkun mibni b'mod effiċenti dan huwa mod ta' kif wieħed innaqqas il-konsum anka mod ta' kif wieħed jista' jeleb il-kriżi irid ikollna esperti u speċjalisti biex bekk jinħoloq ix-xogħol u anke biex innaqsu l-ispejjeż u innaqsu l-ispejjeż fil-budget taċ ċittadini Ewropej fl-aħħar net nixtieq ngħid illi nitkellem dwar anzi sitwazzjoni tal-enerġija fil-bini antik u l-importanza li aħna ntejbu l-effiċjenza ta' dan it-tip ta' bini ukoll. Grazzi ħafna. Għal minuta l-kalim rimis. Signori, distinti, membri, aħna naqblu l-kol dwar l-importanza tal-rinnovazzjoni tal-bini eżistenti u anka biex nilħu l-anijiet komuni tal-enerġija l-efficienza fl-enerġija u biex innaqsu l-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju. Jekk inħarsu lej oqsma oħra, lejn per eżempju il-power stations, lejn il-taħlita tal-enerġija, l-energy mix, eh, jekk jekk nitkellmu mal-kumpaniji li, produ li produċu il-karozzi, Eh, nindunaw illi hemm ħafna imsieħba li aħna rridu nirbħu biex intejbu l-efficienzja fir-rigward tal-bini hemm ħafna persuni involuti, involuti il-proprjetarji dawk li jkunu qegħdin jikru posta il-municipalitajiet li kolom il-pjanijiet tagħhom tal-bini l-iżvilupp urban b'mod inġenerali. Hemm ħafna atturi fuq livell reġjonali anka E, provinċi involuti, reġuni sħaħa. huwa importanti dan huwa qasam importanti ħafna biex nilħu l-effiċenza fl-enerġija. Eh, pero hemm miljuni ta' imsieħba li aħna rridu nirpu l-fiduċja tagħhom għalhekk illum aħna qegħdin nieħdu pass importanti ħafna, però mhuwiex il-pass aħari. Jiena nixtieq nilqa l-idea tagħkom u emnuni illi il-din direttiva, illi tiġi implementata din id-direttiva importanti daqs l-implementazzjoni ta' daqs il-disin tagħha. Emma Kifet l-importanza li aħna nirpu il-fiduċa tal-atturi kollha involuti u hawnhekk mhux qed nitkellmu biss dwar il-bini l ġdijt imma qed nitkellmu anke dwar ir-rinnovazzjoni ta' bini antik biex ikonna eh, nifrankaw mill-użu eċċessiv tal-enerġija. Il-proposta tagħna dwar eh, li tinvolvi l-150 miljun eh, ħannatmu fuq anka fil-ġimat li ġejjin aktar il-qoddim irridu naraw jekk għannix bżon aktar minn 150 miljun. Eh, bejn Lulju u Settembru ħajsiru diskussjonijiet dwar din l-efficienza fl-enerġija u l-enerġija rinnovabli u din ħassir ma dawk kollha involuti u interessati. Kontet nitkellem għal kollega tiegħi eh, biex bekk inkunu nistgħu nilħu għanijiet aktar ambizjużi fuq livell reġjonali u rridu naraw ukoll kif il-perjodu tal-finanzjar li jmiss u dak tal-programmar il-miss ħan involvu din il-kwistjoni tal-enerġija fil-bini. Aħna tiġa qegħdin nippreparaw il-perjodu finanzjarju il-ġdid u intom tafu x'inhuma l-programmi li hemm marbuta mal-budget fi żmien ta' kriżi u bil-konsolidazzjoni tal-budget rridu eh, ħajkonna nkunu kontenti bil-percentaċ mill-GDP eh, Eh, se jkonna programmi ta' daw marbuta mal enerġija u anka miżuri oħra eh, li għandhom xaqsmu mal-infrastruttura. U importanti li fil-periodu finanzjarju li jmiss aħna rridu nħarsu lej kustjonijiet eh, marbuta mal livelli reġjonali u lokali u li għandhom xaqsmu ma' dan il-bini ġdid effiċjenti huwa pass importanti ħafna mhuwiex il-wieħed aħari jiena kif qedtilkom ħadd l-idejat tagħkom u żgur li intom ħad tkunu qegħdin tiċċekkjaw dak li qegħdin nagħmlu aħna e, biex bekk mm, e, aħna jkollna suċċett nixtiequ fuq livell prattiku nixtieq għalhekk għal darbohra nirringrazzja lill membri kollha lir rapporter b'mod partikolari f'reġuni oħra paċina u l-Istati Uniti qegħdin segwu din il-direttiva għafas b'ħafna interess. U għalhekk aħna fil fat nistgħu nejdun isu ruħna bħala qegħdin passi l qudiem mill-oħrajn. U issa fl-aħħar naddu ngħaddu għar-rapporter Signora sinjura Tikaw. Sur President, Kummissarju, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs għall appoġġ li tawna. Kummissarju, dan huwa biss il-bidu ta' proċess li għandu x'jaqsma biex intejbu l-effiċenza tal-bini u l-Parlament Ewropew se jkun soċju ambizzjuż permanenti biex jara l-trasparenza meta nadottaw dawn l-atti delegati għamil differenza bejn il-bini li eżistenti u l-bini ġdid u ħadd in konsiderazzjoni tip ta' minu eh, il-proprietarju għax dana ivarja minn stat membru għal ieħor. Jemmen nemmen illi jeħtieġ namlu użu minn reviżjoni fit eh, medjana illi se ssir fl-2010 biex nirrivedu il-programmi ta' operazzjonijiet u biex natu iktar flus għall-effiċenza fil-bini jekk nistaw nistaw naraw li dan huwa utli u naqsu kol il-vat mux inqas minn 5% għall effiċenza u xogħlijiet biex ikun hemm effiċenza fl-enerġija. Jidir li l-fondi kollha li nataw għall effiċenza fl-enerġija se jagħtu postijiet tax xogħol ġodda kemm eh, livell lokali u kol nazzjonali biss jekk nistgħu innaqsu mill-4% tal-fondi Ewropej li jingħataw għall-efficienza fl-enerġija fl-2010 għall-2013 inkunu nistaw naslu biex nżidu l-allokazzjonijiet għal 2014 u 2020 u nissuġġerixxi li nistaw naslu sa 8-10-12%. Nixtieq ukoll insemmi illi l-115 miljun euro li ma ntużawx biex ikunu allokati għal eh, l-inizjattivi tal-bliet intelligenti jidir li l 2014 bejn 2020 l-efficienza tal-enerġija tkun waħda mill-prioritajiet tagħna prinċipali bi programmi dedikati għal żonijiet rurali. Il-Parlament Ewropew talab li jkun hemm fond speċjali dedikat għall efficienza Eh, eh, fl-enerġija sa mill-2007. Aħna natu appoċ biex jinħoloq dan il-font. Grazzi ħafna, Sinjura Tikkaw. Issa dan id-dibattitu nala u l-nivvutaw dwaru għada. Kollegi, issa skont l-agenda għanna dibattitu dwar il-rapport ta' Sur Manders dwar l-ismijiet ta' tessuti u l tikketja relatat tal-prodotti ta' tessuti. Jatawn il-rapporter?